ta' ftejjim unanimu tal seti membri. Grazzi. Thank you very much. The discussion's closed. Grazzi diskussjoni għamaluqa, nivvotaw għada it-tlieta fit-8 ta' ottubru fil-nofsenar. Naddu issa għal-rapport ta' Mazzoni. Is-sinjora Mina Mazzoni. Grazie. Il-rapport illi għedin id-diskutu l-lum għet jitkellem dwar analizi tal-aspetti tal-nefqa tal-fondi strutturali fuq il- il-rabtiet ta' fuq il-budget, restrizzjonijiet budgetarji l awtorit reġjonali u lokali u il-krizi għamlet restrizzjonijiet iktar ibsin u kunem tnaqis għal nefqa minar distinzjoni bejn id-ħul li waħireġ u l-investiment u għalek kienem restrizzjonijiet kbar ta' linji ta' politika biex ikun hemm nedija ta' linji ta' politika u tkabbir u dan kellu reperkussjonijiet fuq il-politika ta' koezjoni. Għal dak li natura tagħha li pernaqqas il-nefqa fuq l-investiment u kien hemm bilanċ territorjali u reġjonali lokali fost stati membri, però minħabba dawn l-istituzzjonijiet u tnaqqis il-istituzzjonijiet reġjonali lokali issa qegħdin ħabtu wiċċhom mal-problema li jridu jirspettaw il-problemi il-programmi li huma diġà kienu wedu u l-allokazzjonijiet hemm diġà hemm problema ta' diviżjoni bejn ekonomija qawwijin u qawwijin iktar dajfa u idan il-distak qed jikber kull marmur bejn il-pajjiżi waħna irridu jkun hemm investiment pubbliku bi jkun hemm regoli li jkunu ġimplementati kif suppost skont ir-regoli nazzjonali tal-Fondi Strutturali Ewropew li u l-ipotezi tkun li neskludu il-nefqa publika għal twettiq tal-programmi tal-fondi strutturali u ta' investiment u definizzjoni ta' deficit strutturali tal-patta stabilta u tkabbir. Il-motivazzjoni illi din il-nefqa ħafna drabi edemmek biex twetta il-għanijiet ta' sena 2020 biex minn kompetitività tkabbir u iktar xogħol. Is-sitwazzjoni attwali edha tipproduċi però problema bejn il-politika ta' Ewropea għaliex qegħdin naqsu l-ispejjeż ma fl-istess ħażin qed jiġu multati għax mhux qegħdin jonfqu fil-fej suppost. U il-problema hi illi l-kalkolazzjonijiet f'kull każ tal-nefqa tal-pis illi huwa marbut mal-investiment jitwettaq skont il-taxxi li qegħdin jiġu jolew. U dan qed imur kontra il-problema l-ekonomija tal-imot li qed iġeli deficit morallar. Allura il-budget iridu nitfaw ir-riżorsi kollha Ewropej jinħalli l-kwota tal-bija tal-budget għal budget li jmiss, għal programmi tal-budget li jmiss. U aħna nigarantixxu li kunem kull idħul illi jkun ikun gwali permezz tal-investimenti li jkunu saru. Jina nistama illi permezz ta' dan il-rapport inkun sonduru l komissjoni li stati membri u naraw illi il-proposti li jisiru anki fi negozjati fuq il-pakket ta' Il Tikonna flessibilta kbira u dan naraw anki fil-mantat tal-Kommissarju kien tal il-rapporters bħalissa madin fit-trilogu tal-pakket tal-koezjoni u għalhekk aħna qegħdin naħdmu koezjoni. Allura dan il-pakkett ħajjiġi issa fis-sala bil-permess ħieħ tal-Kommissjoni 40 favuru żewġ astenzjonijiet biss u nżidu l-opinjoni favorevoli tal-Kumitat tal budget kif ukoll l-opinjoni favorevoli tal-Kumitat tax-ħidma tax-xogħol. Dan jakkomponja b'mod koerenti dibattitu li kena fiħdan il-Konsil Ewropew u l inni fl-iskonformi mal-politika fiskali Ewropej u blanijiet li konna Ewropa inklusiva, intelligenti, sostenibli sal-2020 għal xejn ħana għodu nivutaw f'dan il-Parlament u nitolbu li jkun hemm il-Kummissjoni Ewropea biex promuovi x-xogħol u l-iżvilupp tal-infrastruttura sabiex ikun hemm l-ekonomija li unfuq fuq jekk aħna maħniex ser naraw il-punti l-iktar dajfa li fejn eh, qegħdin naraw illi qegħdin jiġru li qegħdin jeddu stabilta. Allura aħna rridu illi l-Parlament favur wieħed favur għar-rapport kollu kemmu illi huwa attiv u jafx qed jiġri u li mhux ħajħalli ruħu jiġi konnotinat minn minoranza sabiex niminaw il-spiritu spiritu tal-parlament. Grazzi. Grazzi ħafna u s-sana du eh, anke ġdijaj u nibdew bis-senjur Angelilli. Grazie. Grazie President. Il-rapport tal kollega Mazzoni eccellenti għax toffri proposti konkreti biex tiżgura li jkun hemm flessibilità xierqa fil-patt ta' stabilità. Minnaħa waħda inneħħu mill-patt l-investimenti pubbliċi produttivi illi ta' min wieħed ifakkar li 60% tagħhom huma implementati fuq livell raġunali u lokali. U minnaħa l-oħra u neskludu parzjalment minn dan il-pat il-rata ta' kofinanzjament nazjonali ta' dawn l-ispejjeż Ewropej. E, dawn huma spejjeż strateġiċi biex nilħu l-anijiet tal-EU 2020. Qed nitkellmu aħna biex nappoġġaw il-kompetitività, it-kabbir, l-impigi. Il-patt ta' min wieħed jiftakru huwa patt ta' stabilità, però mhux biss ta' stabilità ma anki ta' tkabbir. Ma nistgħux aħna immutu bl-austerità. Grazie ħafna li senjur Angel li wissa għaddu il-kelma li sur Tabaġi. Sur President, Senjura Komissarju, nishtiq eh, li nifraħ eh, eh, Sinjura Mazzoni u nishtiq nejt li naqbel ma l-proposti nasib li l-politika ta' ta' kinsi importanti ħafna, ta' koezjoni, dawni importanti ħafna, u partikolarment meta nitkellmu fuq il-perjodu bejn il-perjodu tal-2014 u 2020 il-proposti ta' Senjor Mazzoni huma importanti ħafna, jiġifieri li rridu nkunu iktar flessibbli, li nirreġiċu iktar malajr jiena nixtieq eh, nappoġġija naħseb li eh, il-politika ta' koezjoni għandha tieħu xejra li qed tiġi proposta il-finanzjar tal-istat m'għandux jiġi meqjus bħala telf bħala telf ta' flus flus fil-ħela. Issa, grazzi u naddu il-kelma sur Gerek. Mikrofonu għal-kellim. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter, eh, rapport sew eccellenti. Rapport eh, tassew eh, importanti nafu li kien hemm problemi ta' għat minħabba il-kriżi dana kollu nafu li kien hemm rivers ta', ta, ta situazzjoni f'ċertu f'ċertu reġjun permess ta' investiment ta' 100 miljun euro jiena għajjimt din din il-kwistjoni fil-kumitat relevanti illa li mux biss kien hemm finanzjar lil din il-fera tal-BMW ma nasib li fl-aħħar mill-aħħar wassal għal um, rovina um, ta' ta' settur ta' xogħol fl-Irlanda sempliċement biex ikun semmejt um, eżempju ma' naf li hemm każijiet oħra. Grazzi sal-kellim li mis, mikrofonu għal-kellim mikrofonu għal-kellim Sur Ogeras. Kollega, nirringrazzja l-kollega għax verament kelmet fuq sustanza tal-problema. <clears throat> Hemm Nizomu f f'moħna kwestjonijiet ta' budget, pero l-krizi u l-austerity waslet għal problemi dejjem ikbar. Fil-kas ta' Greċa, il-problemi ekonomiċi waslet għal eh, problemi ta' dejn eh, eh, għat koezjoni kozjoni soċjali li ma konniex nafu qabel biex nafaċaw it-naqis fil-spiża pubblika, hemm bżonn li ninsaħħu l-ekonomija u l-ekonomija reġjonali, imma propju dawk ir-reġuni li għandhom bżonn ta' Eh, investimenti qed jitilfu riżorsi bil-fatt li l-istat mhux qed jgħinhom għet jitolfu jitilfu risorsi propju u għet jitilfu anki l-personal għal daqstant il-lanijiet tal-Europa u għu mux san il-fond ta' koezjon u l-fond strutturali l-oħra u ta' investiment għandhom jgħinu kemm l-reġuni kif ukoll l-SMEs biex ikunem flessibilità fil-budgets biex ikunem eh, użu uh, iktar effettiv tal-fondi u iktar possibilità ta' assorbiment fuq livell reġjonali. Ċkien se nispiċċaw ruħna f'ċirkolu vizzjuż illi mhux se nġibna, mhux se jwassanna f'koeżjoni, ma se jwassanna fil-kontrarju tal-koeżjoni. Ma mhux biss bej pajjiż u ieħor imma anki bejn l-istess stat f'reġuni fl-istess strat. Grazzi Signora Maletic. Grazzi tal President, jena nishti eh, nirringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport eh, illi eh, jidentifika l-importanza tal-involviment sħiħ tal-gvernijiet lokali u reġjonali fil-politika ta' koezjoni. Jena nishti partikolarment nifraħ għall-istrateġiji li ġew imnizlawnek. unek naf li dan mjaqa um, bisħieħ taħt il-politika ta' koezjoni ġifiri l-importanza um, um, tal-azzjoni tal-gruppi tal-gruppi lokali rridu eh, naraw li nilħu eh, l-ekwilibrju tal-konsiderazzjoni fiskali fuq naħa u fl-istess ħin ninvestu fit tkabbir u l-kompetitività. Ġifiri rridu naraw li jkun hemm bilanċ tajjeb eh, fil-fondi strutturali x'inkellem il-pajjiż ma jistgħux jimxu l-qudiem. Grazie bħala MB mill-Kroazja. Naf li eh, min għandu eh, problema serja ta' sostenibilità finanzjarja fost eh, l-imprenditori ma dana kollu ma niex ninsistu għall-applikazzjoni ta' modell wahdin il għaliex nafu li hemm realtajiet lokali u reġjonali differenti nafu li f'pajjiżi jeżistu livelli differenti ta' ġentralizzazzjoni naqbel li dawk li huma mm, l-inqas sviluppati mm, eh, rridu ngħinuhom biex jilħqu żvilupp ola iżda mm, l-raġuni l-oħra m'għandhomx ħossuhom eh, ignorati irridu naraw li jkun hemm użu effiċjenti tal-fondi. Dawk li huma iktar senjuri jistgħu eh, joffru pereżempju eh, konsultazzjoni u kella lajnuna tagħhom bir-riformi li huma meħtieġa mhux necessarjament permezz ta' flus biex bekk nagħmlu ikunna sistema li tkun iktar effettiva u effiċjenti. Grazzi. Iva, il-kriżi eh, attwali eh, laqtet l-entitajiet lokali eh, b'mod b'mod qawwi u nafu li hemm eh, ukoll iktar sejħa mill-gvernijiet biex kulħadd jikkontribwixxi u jimpala l-flus. Nafu li l-entitajiet lokali, u reġjonali, eh, huma mħeġġa biex eh, jinvestu bil-aqal. Irridu nifokaw għal daqstant għal miżur konkreti għal tkabbir u kompetitività u naraw eh, Illi l-autoritajiet lokali ma jisfafrux minħabba li kunem sfavoreġġament minnaħa tal-gvernijiet tagħna. Ġverin, xieq nappoġġa li dawk li jappoġġaw li kunem iktar trasparenza fil-tasim tal-fondi strutturali u bekk nimplementaw proġetti b'mod iktar imħafef U dan partikolarment fil-kas tal-Kroazja li għada kif tisijab fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sir President, dan il-rapport jara il-fat li hemm iktar u iktar diskrepanza fir-reġjuni Ewropej. Iżda dak li rridu nagħmlu huwa li rridu ndawru r-rota wahda wahda u sew rridu eh, nitbiedu mill-kapitalizmu, mill-mentalità liberali eh, illi l-ħalqu ħafna diverġenza ġifiri eh, nafu illi dak illi għanna fis-seħ mhuwiex biżejjed fl-isfera tal-politika ta' koeżjoni. Rridu naraw bidla fil-politika tal-Unjoni Ewropea irridu naraw illi reġuni jużaw il-kapacitajiet tagħhom illi jizviluppawhom u illi jingħataw iktar fondi f'dan um, f'dan, f'dan l-ambitu uh, partikolarment fil-qafas multianwali fil-qafas finanzjarju multianwali 2014-2020 il-flus Ewropew uh, il-flus Ewropej u ehm, dawk nazzjonali iridu jirġu indirizzat mod bila għall-għajnuna ta' dawn is-setturi. Grazzi, ehm, jgħid sur ehm, Kelly. Jiena bħala membru tal-Kumitat Reġjonali nixtieq nirringrazzja lil l-rapporter naħseb li rridu nimxu għal simplifikazzjoni u bekk naslu għal flessibilità. U bekk nkunu tassew nistaw niksbu progress. Irridu naraw illi l-flus jintnefqu għal beneficju ta' ċittadini tagħna. Il-prodott domestiku ġim semmi mis Senjura Gelliker. U nafu illi f'ċertu reġuni hemm ċertu zoni ta' faqar u għal daqstant għal dawn Er, ir-reġuni natu delegazzjoni l-mexxejja biex huma jaraw naqra li kunem tqassim eh, kif eh, kif xiera. Grazzi u issa Senjura Sanchez. Jekk joġobha. Grazzi, eh, Sir President. Iva, ma il-restrizzjonijiet budġetari mumiex importanti eh, nafu eh, illi l-Europa tom fuq zewċ euros eh, u l-autoritet reġjonali zjedu euro jħor biex kunem it-kabir ma nafu li minħabba l-krizi kienem ħafna uh, id biex il-budget eh, komplu jizdidu eh, għal dastant eh, l-investiment infiq iktar bila għal u għawihet mill-prioritajiet kemm għall sati membri kif ukoll l unjoni Ewropea. Dawn irridu jkunu rigorużi u jieqfu mal-impenji tagħhom fir fil-rispett tagħhom eh, lejn il-miri budġetarji l għaliex biss eh, nistgħu nkunu nistgħu nilħqu it-kabbir u eh, it-nedjam il-ġdid ta' ekonomija msaħħa. Grazzi. Grazzi, Sor President, il-politika ta' koezjoni hija l-iktar strument importanti tal-Unjoni Ewropea kontra l-ġlieda E, kontra ġidda e, tal-krizi Iżda mm, il-talba l-austerita u l-problema biex ikun hemm finanzjament ta' programmi lokali e, nafu li waslu għal diffikultajiet fl-użu xiera tal-fondi strutturali. U dawk li huma l-iktar fil-periklu li huma l-iktar dajfam Uma l-entitajiet lokali u reġjonali u għal dastant jiena nappoġġa dan ir-rapport fis-sens li qed jitlob eh, għal derogi eh, naħseb li qed nimxu fid-direzzjoni tajba hawnhekk qed nitkellmu dwar il risorsi li huma intenzjonati għet kabbir u l kompetitivita Grazzi. Grazzi, eh, Sur President, kollegi, il-pajis tiegħi wkoll deċida li jagħmel e, li adotta konsiderazzjoni tal-politika tiegħu u għamilna wkoll konnessjoni bejn Bratislava u Vienna biex intejbu e, l-infrastruttura u dan flimkien ma zieda e, ta' investiment ta' 60 fil-mija, iżda xorta irrit ikun hemm iktar organizzazzjoni fl-iżvilupp eh, tar-reġjuni, għalli għadha sant irrid ikun hemm iktar delegazzjoni lejn l-entitajiet lokali u reġjonali biex bekk nkunu nistgħu niksbu wkoll l-iżvilupp sostenibbli u naraw li kulħadd jibbenifika eh, minn dan is-semplifikazzjoni minn din is-semplifikazzjoni u l-mod kif jingħataw il-fondi tal-Unjoni Ewropea kif qed jiġi suġġerit. Eh, Għaldastant irridu ntejbu l-aċċessibilità dan il-fondi eh, strutturali. Grazzi u s ngħaddu l-kelma lill-Kummissarju Damanjaki. Grazie għal-Komissjoni telqa dejna l-inizjattiva tal-Parlament u aħna naqsmu tħassib il ġi espress minna ta' rapport ta' Sinjura Mazzoni. Il-kriżi ekonomika ta' sew eh, laqtet kienet daqta ħarta għal proċess ta' konverġenza ma' unafu li hemm diskrepanzi bejn reġuni u pajjiżi eh, l-autoritajiet reġjonali u lokali iridu jiġu eh, imwizna, specialment fid-daw tal-krizi, per eżempju fl-2011 kien hemm iktar minn 46% tal- eh, tal-ispiża ta' tkabbir bejn l-istati membri eh, saret minna ta' autoritajiet tal taħt il-livell nazzjonali intenni 46% ġifiri dawn l-autoritajiet eh, jikkontribuxxu għall-investiment eh, nazzjonali madwar 50% tal-investiment eh, pubbliku fil-Europa tal-27 sar għal darbohra mill-entitajiet lokali u reġjonali il-tkabbir ehm, eh, fin-nefqa u eh, fl-investiment fil-fat eh, ġiri dot mod sostanzjali minħabba l-krizi l-investiment publiku naqas għal 2.1% mm, biex laħaq livell bax rekord tal-1979 u d-design kien hemm eh, livelli li kienu kienu baxxi tu daw l-aħħar snin u għal daqstant eh, fil-fat kien hemm diversati membri li qalu li qed isibu diffikultà biex jixprunaw tkabiru l-kompetitività għal daqstant eh, fost din it-tendenza ta' tħassib li taffetwa b'mod serju l-kapacità tal-autoritajiet fuq kull livell biex jagħtu eh, kapital biex ikunu jistgħu imantnu il-kompetitività et kabir il-Komissjoni proponiet numru ta' miżuri. Miżuri biex propju kunu jistaw jiġu sosnuti dawn il-proposti. l għennet aħna eh, proponejna rati ola ta' kofinanzjament permezz ta' top-ups fil-periodu attwali u fil-ġejjeni. Barra minn hekk reġistrazzjoni attwali titlob il riżorsi jintużaw bl-iktar mod effiċenti possibbli. Partikolarment eh, dokumentazzjoni tal-programmi tal ġew fokati unfasla fuq eh, il-programm 2020 u kien hemm simplifikazzjoni tal-istrumenti finanzjarji illi ġiet imtejba bil-bosta. Imbagħad kien hemm konformità mal-miżuri makroekonomiċi fil-kuntest tal- semestru Ewropew għal daqstant numru ta' mekkanizmi eh, f'dan is-settur kif ukoll fis-settur tal-gvernanza makroekonomika ġi introdott eh, hawnhekk biex eh, jintroduċi eh, kondizzjonalitajiet makroekonomiċi. Il-Kummissjoni ħabret ukoll li ħad permetti li taħt ċertu kondizjonijiet, naturalment ikun hemm devjazzjonijiet temporani ma kellux jaqsam mal-rekwiżiti għal mm, għal pat ta' stabilità kabir biex ikun hemm adekwazzjoni mm, għal proġetti eh, u l-modalitajiet u l-modalitajiet simplifikati kif proposti mill-Kommissjoni. Grazzi diskussjoni speċata u ehm, l-votazzjoni hija għada isseħ għadam fit-8 ottubru f'nofsinhar. Issa, ir-rapport li mis, nad il-kelma l-Sur James Ellis, ir-rapport